Good morning. Please, could we, could we start this? Jekk iġobkom, eja nibdew eh, laqatana mill-aktar fis possibli. Hudu postkom u nibdew. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, allura nistgħu nadottaw l-aġenda e kifini. Però punt 24 u punt 25 ser jiġu post-posti, u għalhekk għada il-laqa ser tibda' fl-10 neqes kwart bismiħ dwar l-endocrine disruptors. E, il-minuti tal-qat ta' jannar u frar ġew ċirkolati u jekk memx oġġezzjonijiet qed nassumi illi dawn ġew approvati. Nixtieq informakom ukoll illi ser ikun hemm bidla importanti fis-segretarjat Natalia Papasteriadu illi ħadmet eh, fiħdan il-Komitat Peti sa mis-sajf 2013 sert tħalli segretarja tagħna fit-tmiem fl-aħar ta' Marzu. Hija ser tkun qed taħdem f'kumitat differenti, il-Kumitat Envi. M'għandix dubju illi l-esperjenza tagħha fil-Kumitat Peti huwa ximkien li jeser tieħu ximkien ieħor. U dak id-drama li smajtu dal-għodu mhux ser tibqgħu tismgħu minn ajra jiena nista' nassigurak illi inti dejjem ġibt miegħek sens ta' umorizmu u jiena se nkun dejjem grata. Jina mbatt nishtiq nir-ringrazzjak għalix dejjem il-qajt lili u l-oħrajn b'mod dejjem ġentili. Jekk iġobkom, tuwa applaus. Thank you. And there are no other business, only this warm applaud to Natalia. Fat memx AOBs, sempliciment dak l-applaus lil Natalia biss. Ftakarna mux eh, fil b'mod frustranti, iżda ftakar fina b'mod sabiħ. Issa naddu għal-votazzjoni, kulħadd għandu il-voting card? Tajjeb mela poġġuha fil-magna ta' qudiemkom u nibdew billi nivutaw fuq eh, l-opinjoni juri. L-ewwel emenda f'żewġ partijiet dawk favur? Jekk intom qed tippruvaw taraw kif tistaw tagħmlu biex tlaħqu aħsbu kif ikolli nagħmel jiena biex dejjem inlaħħaq. Tajab, mela, iġri, iġri u podġi il-kard fil-magna. Nibdew. This is by hand, so who is in favor? Ollu jdejkom minu favur l ewwel emenda, l ewwel parti. Dak favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 2. Dok favur, kontra, astensjonijiet. Askużawni, ah, it Tieni parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda tnejn, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda tlieta, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda erba, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda ħamsa, dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda sitta, favur, kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 8 favur kontra. Iviva, l-ewwel parti, l-ewwel parti fil-fatt. Favur? Kontra? Astensjonijiet ma taddix. Tieni parti, favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. It-tielet parti, favur kontra, astensjonijiet ma taddix. Ir-raba parti, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Ħames parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda disa, favur, kontra, astensjonijiet irrit uh, namel verifika elettronika unek. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għadha miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 10. Dok favur, kontra, astensjoniet taddi. Emenda 12. Favur, kontra, astensjoniet ma taddix. 49 favur. Kontra astensjonijiet, jemżon bżonn ta' verifika elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, ma taddix. 13 favur kontra tridu tindikaw għallu jdejkom favur kontra astensjonijiet hemm bżonn ta' verifika elettronika. Mela, fuq 13 verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Mm, ma taddix, ma taddix. Taraw eżattament l-istess voti kienem. Issa, 15 favur, kont. Skużawni, skużawni, nerġa lura l-14. 14 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 15 favur. Kontra Assenzjoniet, namlu verifika. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix, ma taddix b'vot wieħed biss. 16 dawk favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 17 favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix. 18 favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 22. L-ewwel parti. Anzi, ħanivvotaw fuq it-test kollu kemmu. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. It-tieni parti. Anzi, din taqa' tgħid il-kellim, jgħid il-kellim. Mela ngħaddu għal kompromess A favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 25 is-sattini parti favur kontra namlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Naddu issa 29 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet eh, taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 32 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix. kompromess bem, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Emenda 44, it-tini parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet, hemm bżonn ta' verifika hawnhekk ukoll. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa tagħti. Emenda 40, tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, ma taddix. Tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi. Tilet parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi. 42 dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet, hemm bżonn ta' verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ħarsu. Blezat. Minġrid ma taddix. Emenda 45, it-tini parti, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Namlu verifika mela. Votazzjoni miftuħa. Fuq il-45 it-tini parti. Votazzjoni maluqa? Ma taddix. Emenda 46, żewġ partijiet. Test kollu kemmu il-votazzjoni hija fuq it-test kollu kemmu. Minu favur? 46, l-ewwel parti. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Tini parti taqa, naddu issa 47 dawk favur, kontra stensjoniet taddi. Issa, irridu nifutaw fuq it-tieni parti. Dok favur, kontra, astensjoniet, taddi. 5 in favor. 55, favur, kontra, astensjoniet. Għal darbohra, nċekjaw mot elettroniku niftħu il-vot fuq emenda 55 nissa l-vot maluq u ma taddix vot wieħed. Ġifri Inkomplu issa emenda 48 taqa it-tin, anzi l-en, vota fuq it-tini parti ta' emenda 48, favur kontra, assessjonijiet ma taddix, it-tielet parti tal-istess emenda dok favur kontra assenzjonijiet tadi. Issa, l-emenda ta' kompromess ċe, favur kontra assenzjonijiet ma tadi, emenda 50 l-ewwel parti dok favur dok kontra assessjonijiet. U ma taddix l-emenda li jmiss it-tieni parti favur kontra sessjonijiet taddi, tillet parti favur kontra astensjonijiet ma taddix, 51 favur kontra astensjonijiet eh, nerċekjaw mod elettroniku 51. Issa l-vot malu u din ma taddix. Vot wieħed verament qegħdin viċin l-lum, 53 dak favur kontra, astensjonijiet, naħseb li għanna l-istess maġġoranza. Pero sa iċċekjaw il-votazzjoni sa miftuħa 53 maluqa Issa għaddit vot wieħed, ġifiri tajjeb li ċekjajna. issa 54 er-, anzi, favur kontra, assenzjonijiet ma taddix 57 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix 58 favur kontra Assenzjonijiet ma taddix issa 59 dawk favur kontra Assenzjonijiet ma taddix 60 favur kontra Astensjonijiet ma taddix. 61 l-ewwel parti dawk favur kontra Wieħed taddi. 61 it-tieni parti favur kontra Tnejn taddi. 62 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 63 astenzjonijiet mela għajna neċekjaw mod elettroniku. Vot maluq. U ma ta' dix. Għal-vot wieħed 64 favur kontra astensjonijiet ma taddix 65 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Ejja niċċekjawa. Vot huwa miftuħ. Maluq u ma dix Mela, 5 anzi 76 favur kontra astensjonijiet taddi 66 favur kontra astensjonijiet għan iċċakjaw dan eh, il-punt mela miftuħ il-vot u eh, issa malu. u eh, għaddit L-ewwel parti ta' 43 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix, tret parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 68 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 70 favur kontra astenzjonijiet u dan ħalli ċekjaw ukoll. miftuħ issa magħluq u għaddiet. Wieħed u ħetu ġiet irtirata lek tnejn u 72 favur kontra stensjonijiet taddi. 74 favur kontra stensjonijiet taddi. 75 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Jan niċċekkjawha. Fuq 75 Maluq u dan ma għaddix. seba'jn żewġ partijiet l-ewwel parti ġitir tirata t-tieni parti għan votaw favur kontra astensjonijiet taddi 77 favur kontra astensjoniet għan iċċekjaw. Vot huwa miftuħ biex niverifikaw 77. Maluq u ma taddix. Disa u sabajn favur kontra astensjonijiet tati. Issa, emmela ta' kompromess de dok favur kontra astensjonijiet mm, taddi. L-istess kompromess ta' emenda e li taddi u issa sa' nivvotaw fuq l-opinjoni kolla b'mod elettroniku Issa, il-vot huwa maluq. U taddi. It-tieni vot fuq il-mistoqsija orali ħan votaw b'mod elettroniku. And the vote is now closed. Issa l-vot malu u għaddit. Tajjeb, mela issa spiċċajna il-votazzjonijiet. Grazzi għal kollegi li naqdu mana biex jivvotaw jekk għatet tilqu mill sala kieġobkom zommu daqxejn is-silenzju. U għet naħu pjaċiri li u koll illi għet nara xie kollegi li mux dejjem narawu ma' wekku nittama li narawu mid-darba li jmiss u koll. that want to leave the room, please try. Kollegi, jekk sa titilqu mill-awla, jekk jaġobkom għagġlu ftit iżommu silenzju għaliex hawn min ivvjaġġa ħafna biex ikun magħna. Hawnhekk jippreżenta l-petizzjoni, allura ma nixtiequx inħalluhom jistennew. Issa, naġlu ftit. Ħalli inkomplu ħajkonna ġurnata twila ħan ispiċaw fis sitta u nofs. Mela, il-petizzjoni design fuq il sigurta ta' toro il-min prezenta il-petizzjoni mhux qiegħda hawnhekk pranna rappreżentant mill-kummissjoni. Ħana fejna din ir-rappreżentant. Din anzi fejnu. Naddilu l-kelma. Mela, jina sanżom fil-qosor. Din il-petizzjoni hija fuq is-sigurtà ta' toroq marbuta mal-diverżjonijiet fil-toroq u l-vetturi tqal minn Told Road fi Spanja, jiġifieri triq li titħallas miżata biex tuża għal triq illi hija bxejn biex tuża fi Spanja. Dan inkludu kol eh, il-motorways eh, kif ukoll networks oħrajn din it-tip ta' leġiżlazzjoni mhux qiegħda timponi dawn it-tip ta' miżati huma l-istati membri jażlu jekk jamlux dawn it-tip ta' miżati u anka kemm jitolbu f'termini ta' miżati il-leġizlazzjoni tkun ma tistipola il-limitu massimu ta' dawn it-tip ta' miżati. Pero nafu xini situazzjoni u koll anka mod partikolari fi Spanja fejn jeżistu numru ta' infrastrutturi paralleli għal dawn it-toroq eh, illi għandhom bżon eh, miżata biex tużom, dawn jibdu kol ċerta traffiku. Ija l-kompetenza ta' l-istat membru li jisib soluzzjoni u anka li jkun miżuri ta' ġestjoni tajbin biex ma jkunx hemm dawn it-tip ta' diverżjonijiet foqsma fejn hemm ħafna nies jgħixu. U Spanja tagħmel dan billi tnaqqas ukoll dawn il-miżati fuq dawn it-tip ta' toro, però miżuri oħrajn li jistgħu jittieħdu. Naħseb dik hija il-kompetenza tagħna u hija responsabilità tal-Istat membru illi jindirizza din il-problema ta' traffiku. Grazzi ħafna, grazzi u koll tal-li kont dirett. Is-sur Valenza. Ta' malaj eddin, grazzi, Sinjura President. Importanti li kon l-infrastruttura fl-Europa nafu li hemm problemi wkoll ta' sigurtà fit-toro minħabba vetturi li huma tqal u anka jużaw ċerta toroq biex anka jevitaw li jħallsu il-miżati marbutin mat-toll roads. Jinħolqu anka ċerta pejjes minħabba dawn it-tip ta' diverżjonijiet għanna anka affas illi jinkoraġġixxi li jintużaw dawn it-tip ta' miżat b'mod effiċjenti b'mod responsabbli id-direttiva 2011/6 u 7 però dan huwa marbut biss mat-tenti u mal-motorways l-oħrajn eh, simili. Iġifiri, hemm bżonn li jkun hemm miżuri adattati sabiex nilimitaw l-effetti ta' diverżjonijiet eh, ta' traffiku mittenti għal toru oħrajn. F'dan il-każ partikolari fi Spanja l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tippermettix li l-Kummissjoni Ewropea tintervjeni. Il-ġestjoni ta' din it-tip ta' diverżjoni ta' traffiku hija kompetenza nazzjonali u għalhekk ma nistawx namlu xejn, ma nistaw namlu hija li nalquha din il-petizzjoni ma nix kompetenza li namlu xi ħaġa. Forsi fil-konferenza l-Kommissjoni tkun tistanka telabora kol fuq il-qafas ta' politika ġdid ta' sigurta fit-toru għal wara is-sena 2020 u jekk forsi xi politika illi tista' solvi dawn il-kustjonijiet li qegħdin niddiskutu bħalissa fuq petizzjoni mill ġermania hemm bżonn forsi jkollna daqsxejn iktar informazzjoni fil-futur, però fuq l-ewwel punt, fil punt numru 8 m'għandna xejn inżidu nżidu għalhekk għandna nagħlquha. Grazzi ħafna Is-sur Nart. Grazzi ħafna dawn it-tip ta' toro ġifri l-N1 jina nafom tajjeb, ħadimt ħafna dwarom, anka isiru ħafna incidenti fuq dawn it-tip ta' toroq u anka marbutin ma l-O5 din hija ibbażata wkoll fuq il-konċessjonijiet li nataw fl-erba u disajnu u li anka kien hemm estensjoni tagħhom. Jiġifieri issa għandna mm, ħafna inċidenti hija waħda wkoll mill- l-iktar toroq riskjużi fi Spanja. Hemm ħafna problemi, hemm transitu li jsir ukoll fuq din it-triq minn Madrid li għal min ikun sejjer Franza. Mela ejja nħarsu lejn ir-regolament tal-Unjoni Ewropea wieħed tlieta wieħed ħamsa tal-2013 fuq il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fl-iżvilupp tat-TNT Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq uh, tri li hija parti minn din dan in-network il motorway AP wieħed. Hawnhekk qegħdin ngħidu li jrid ikun hemm garanzija li jkun hemm dan il-fluss ta' prodotti u anka ta' nies u li dan it-tip ta' network jrid ikun ottimizzat b'tali mod illi jillimita il-konġestjoni, il-bottlenecks. il konġestjoni il bottlenecks il il bottlenecks Il-direttiva tal-2008 fuq il-ġestjoni sigurta tal-infrastruttura, ġifri, mux għat inżommu konformi maħħa. Għalix fil-verità mux tal-li ma naqasnix dawn il-konġestjoni, ma zidnijom. Għalek, Din hija kwistjoni illi taffetwa numru ta' regolamenti tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ma nistgħux nostakolaw din il-petizzjoni illi ġiet anka sottomessa minn numru ta' ċittadini li, li anka edin ibatu minħabba dawn il-konsekwenzi ta' incidenti. U anka bat tqis li l-AP1 hija partikol ta' network ta' tenti. Grazzi ħafna. Il-kollega li jmiss, il-Sinjura Kabezon, nu pieċi li qed nara il illum. Tajjeb. Kont qed nitkellem fil-mikrofonu l-ħażin, skużawni. Mela, din hija mm, autostrada li, li hemm bżonn tħalles miżata biex eh, tuża, ilha tintuża l 20 sena u hija parti wkoll minn netwerk nazzjonali, però apparti minn hekk hija wkoll parti minn netwerk Ewropew palma diġà issemma. Bażikament nafu dwara din it-tri, ilna nafu anka mill-94 anka dawn il-problemi marbuti ma' incidenti fuq din it-tri u ħafna minnhom isseħħu minħabba illi jintużu jintużaw l-HDVs, ġifiri dawn il-vetturi tqal. Aħna hemm bżonn li nieħdu l-miżuri adattati biex nindirizzaw din il-problema għandna metodu arbitrarju ta' kif nindirizzaw din il-problema anka motorways li jinbnew riċentament fejn Madrid li qegħdin jiġu indirizzati bl-istess mod, però għaddew is-snin. U hemm anke postijiet fejn il-popolazzjoni hija daqsxejn iktar iżolata. iridu nqisu illi din il-triq eh, anka tista taqqat villaġġi zar eh, illi huma friskju li spiċċaw minn arabitanti ukoll. Importanti li din il-problema nsolvu anka biex l-ekonomija tibqa' taħdem mod tajjeb. Il-Ministeru għamila ċara din u koll il-Ministeru nafu li jrid jieħu l-passi u dak li qegħdin nitolbu hawnhekk, aħna rridu li insolvuha din il-kwistjoni din hija kompetenza Ewropea iva għamilna referenza u koll għal leġislazzjoni deġa u anka insemmi l wihet tal-2015 fejn edin nejdu li għanna bżon infrastruttura tajba biex nevitaw il-konġestjoni u il-bottlenecks. Iġifiri din il-petizzjoni t-tibqa mux biss miftuħa imma hemm bżonn ukoll illi jkun hemm rapport mill-Kumitat ta' Trasport għaliex iva hemm kompetenza għall-Unjoni Ewropea, mod partikolari għaliex din hija xi ħaġa sensittiva, importanti għan-nies tagħna u anka għall-ekonomija ta' dan il ta' din id żona Grazzi sur Itor Gajs. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena nafa din it-triq viċin ħafna fejn noqgħod infatti. Aħna ngħidula it-triq Portugiża għaliex għaliex ħafna nies li jkunu ġejjin mill-Portugal u ħajkomplu anka sejrin l-komplementar l-Europa, il-Belġu per eżempju, jużawa. Nafu x'inhuma r-riski tal-inċidenti fuq, fuq din it-triq. Hija black spot biex nejdula ek. Jisiru ħafna incidenti, ħafna konġestjoni, kunem hemm ħafna traffiku, kunem hemm ħafna missjonijiet, għaliex xanka tintuża minn ħafna trakkijiet. Tintuża din it-triq għaliex hemm miżata imposta fuq l-autostrada l-oħra u miex miżata rħisa lanqas. Mela, palma qalet il-kollega, forsi din kan nistgħu naddu għall-Kumitat tat Trasport, però irridu naħsbu fuq dawn il-postijiet fejn isiru ħafna inċidenti fl-Ewropa. Din it-triq hija mod ċar post fejn kunem hemm ħafna inċidenti. hemm bżonn li kien nagħmlu xi ħaġa. Anke pereżempju dokument mill-Kumitat tat Trasporti li jista' jiffoka fuq din il-problema. L-Kummissjoni tgħid ma tistax tintervjeni. Tgħid li mhijiex kompetenza Ewropea ma kompetenza nazzjonali, però naħseb eh, dawk li msejħa black spots fuq l-autostradi Ewropej huma anzi għandhom ikunu kompetenza ta' l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari anka tal-Kumitat ta' Trasport li għandu jiddiskuti din it-tip ta' problema. Ġifiri Iva, eħe, din il-petizzjoni għanda tinżam, miftuħa u anka għanda tiġi trasferita għal Kumitat ta' Trasport. Grazzi ħafna issa intlejna Spanjoli fl-awla. Tajjeb, tajjeb. Issa, anka ħanismaw Sinjura Proust. Pero, eh, minħabba li kulħadd isu jrid l-istess ħaġa janżommu daqsxejn fil-qosor għax diġà tnaqgħu lura bil-ħin Issa ħan istiden is-Sinjura Miranda biex titkellem u nitloba żon fil-qosor kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President din hija l-ewwel darba li qed nitkellem fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nixtieq ngħid li din il-kwistjoni għandha tinżamm miftuħa għaliex l-inċidenti tat-toro hija kwistjoni verament eh, Ewropea u anki trasport bitriq rajna il-kwistjoni ta' l-inċident bil-ferrovija f'dan il-Kumitat ukoll irridu noqogħdu attenti għalhekk dwar l-inċident is-sigurtà fit-toroq bil-ferrovija anki eh, fit-trasport bl-ajru. Naħseb illi għandna nagħmlu pass il qudiem f'dan il-Kumitat fejn titħol is-sigurtà f'xi toroq speċifiċi f'sitwazzjoni fejn il-miżati qegħdin fuq toroq oħra wkoll, pereżempju AP wieħed. Nasib li għanna żommu miftuħa. Grazzi tal-li żammejt fil-qosor ukoll. Issa, is-Sinjura Proġd. Grazzi ħafna. Senżon fil-qosor ukoll jiena membru tal-Kumitat ta' Trasport, koordinatur għal petizzjonijiet tas settur ta' trasport jiena wkoll nixtieq li il petizzjoni tinżamm miftuħa x'hija xi ħaġa ħa illi rridu nindirizzaw b'mod speċifiku jkunu tli ħafna jekk din il-petizzjoni tinżam miftuħa. Tajjeb, mela wasalna l-konklużjoni. Naħseb illi nistgħu nagħmlu dwar dan huwa li ovvjament ħallu il-petizzjoni miftuħa nibatu itra lill-Ministru Spanjol Fomento u najdu illi aħna imħasba dwar is-sitwazzjoni fuq din it-triq meħabba traffiku kbir. Nibatu ittra li l-Kumitat ta' Trasport, nitolbu opinjoni minn dan il-Kumitat, u namlu hekk insomma din naħseb li huwa diġà pas kbir il qoddim nindirizzaw dikussjoni kwistjoni b'din il-Kamra kif ukoll inwaslu l-messaġġ lill awtoritajiet Spanjoli li aħna fil-fatt imħasba. Tajjeb namlu hekk. Issa, naddu għal punt numru 9. Naħseb illi il-petizjonanta Signora Krause għada mish edha unek mela naddu għal punt 10 petizjoni 224. Nistaw nindirizzaw dan il-punt u bat naddu l-ura għal punt disa aktar tard. Din għaddu dwar l-assoċjazzjoni tal-iskejjen 1707 firma il-petizjonanta hija il-Sinjura Konaċkieva, jiddispeċini jekk pronunċajt dak li semħazin, nilqa' kal dal-kumitat u tista' titkellem għal ħames minuti. Grazzi, Sur President, anzi President. Eżis membri, l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Bulgari f'pajjiżi barranin hija e, eh, grazza tal-li tajtuna il-kelma. Edin fil-qasam tal-edukazzjoni, għalek tistaw biex risposta għet tinfittxu. Pero ser nissorprendikom, nishtiq nibdan billi najt dak li marridux, dak li mux qed nistaqsu għalih din il-petizzjoni, mux qed nistaqsu għal armonizzazzjoni tas sistema edukattiva jew politika lingwistika laqqas għar armonizzazzjoni ta' sistemi tal-eżamijiet l-qasija possibli taħt it-trattat ta' funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu koordinazzjoni, miżuri komplementari taħt artiklu 165 ta' trattat ta' funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Din hija problema illi taffetwa ħafna familji Ewropej u tfal tagħhom, tfal illi jitkellmu għall-inqas il-lingwa mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għalhekk irridu soluzzjoni mhux qed nitkellmu dwar l-edukazzjoni hawnhekk, qed nitkellmu dwar il-movement ħieles, qed nitkellmu dwar mobilità, qed nitkellmu dwar il-movement ħieles tal-kapital l-iktar importanti illi għanna, ġifiri zaza, il-kompetenzi lingwistiċi huma parti minn dan il-kapital, hija anzi ħila importanti fl-Unjoni Ewropea, u l-Unjoni Ewropea tinkoraġixxi l-tfal jitgħallmu il-lingwi, però peress li jimxu minn pajjiż għal ieħor, it-tfal jistgħu e, jiċċaħdu mill-lingwa illi diġa jitkellmu per eżempju persuna tiġi mill-Bulgarija jitgħallem il-Franċiż u l-Ingliż ġewwa l-Bulgarija, però jekk jiċċaqlaq lejn Franza għandu lingwa barranija waħda biss l-Ingliż. Il-lingwa tiegħu ma tiġix eżaminata għalhekk is-sistema lokali tibgħat il-messaġġ li din il-lingwa mhix meħtieġa hija nutli veru illi lingwa hija inutli, veru illi l-istati membri mandom bżon li iż-żaza jitkellmu lingwi tal-istati membri l-oħra, jekk verament irridu nilqu l-integrazzjoni, jekk verament irridu nilqu kultura Ewropea din dan ir rekonoxximent ikun utli ħafna għal familji bit-tfal li jixtiequ jiċaqru f'pajjiż ieħor. Speċjalment jekk it-tfal huma fl-iskola sekondarja. Is-sitwazzjoni tista' toffri opportunità inqas li tfal anke f'każ ta' diploma, f'każ ta' għażla ta' università. Xi pajjiżi hemm ċertu miżuri, direttivi, prinċipji tal-iskola, regoli. U dawn jorganizzaw eżamijiet dis situazzjoni nsibuha fil-Ġermanja. Jaċċettaw ċertu kontrolli minn skejjel autorizzati l-Irlanda introduċi ukoll eżamijiet tal-lingwi illi ma jiġux tanma fil- l-iskejjel sekondarji. L-Ungerija wkoll għandha mekkaniżmu ieħor. Taċċetta ċertifikati minn ċentri ta' talim lingwistiku. U dawn ċertifikati eh, eh, jikorrispondu kol mal-qafas tal-lingwi Ewropew. Iġifiri, aħna qed nistaqsu li jkun hemm soluzzjoni bbażata ibbażata fuq dan il-qafas ta' referenza artiklu 165 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferi għal dawn il-miżuri tal-Kunsil tal-Ewropa. Irridu xi tip ta' mekkaniżmu għal rikonoxximent tal-ħiliet lingwistiċi ta' tfal. Ikun kif ikun il-mod li bih t'armu l-lingwa huwa fidejn l-istati membri li jiddeċid jamlu ġdan bil bazamijiet nazzjonali, xi sistema ta' rikonoxximent ta' ċertifikati jew xi eżamijiet fil-kors minn eh, skejjel autorizzati, però aħna fil-verità nistaqsu għal miżura amministrativa aktar milli miżura fil-qasam ta' l-edukazzjoni u hija miżura li tista' tirranġa s-sitwazzjoni li qed toħloq diffikulta lil ħafna studenti f'din il-kamra. Għanna xi ftit familji Franċiżi Bulgari jixtiequ jkunu mobli irridu niftu l-bibin tagħna għal kulħadd qed niproteġu il-prodotti, il-finanzi, il-natura x'ma nipproteġu xi lingwi wkoll. Grazzi, issa kumitat qed isir ħafna Bulgaru. L-ewwel net nisemmew lil Christina Cunningham, rappreżentanta tal-Kummissjoni Ewropea. Thank you, Madam Chairman. Grazzi Signora President, l-odwa tajba, Signori, jina kontenta li edawnek ma'kom illum. Nishtiq l-ewel net nirringrazzja li Sinjura Konakxieva il-petizjonanza u daw kolla illi iffirmaw din il-petizjoni. Għal petizjoni f'waqta u preparata tajjeb. Inti semmejt l-osservazzjoni tal-Kommissjoni li tres u qoddim dan il-Komitat fjannar ta' din is-sena Fil-qosor nixtieq nitkellem dwar xġara minn dakinhar. Eżatt wara l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni wara li dawn tres u dan il-Kumitat, il-proposta għal reviżjoni tal-affas tal-ħiliet prinċipali ġi ġiet adottata mill-Kummissjoni bħalma diġà għadna wieħed mill-punt prinċipali fir revizjoni ta' dan il-qafas eh, magħruf tajjeb illi ġie żviluppat ftit iktar minn 10 snin ilu. Kien ir-raġuni, anzi s-sentiment komuni, illi kien hemm konċetti lingwistiki lingwistiċi li ridna nerġu eh, navalwaw. Il-lingwa li bija titgħallem mhux neċessarjament il-sin twelit l-istudenti, kull student. Din hija sitwazzjoni li qed nirriflettu dwarha fil-fond. F'jannar ukoll ħabbarna illi wara l-kontribut tal-Kummissjoni fis-summit ta' Gothenburg f'Novembru tas-sena l-oħra, forsi tafu wkoll illi il-kontribut tal-Kummissjoni f'din il-laqa kienet komunikazzjoni imsejħa insaħħu l-identità Ewropea permezz tal-edukazzjoni u l-kultura. Din il-komunikazzjoni fil-fatt għanda proposti konkreti ta' kif nistgħu nilħu Assam edukattiv Ewropew u nissuġġerixxu fost l-oħrajn proposta rakkomandazzjoni tal-Kunsil fuq ir-rikonoxximent reċiproku tal-edukazzjoni u ċertifikat fl-aħħar tal skola obbligatorja illi jirrikonoxxi wkoll il-talim tal-lingwi. Naħseb li din il-petizzjoni hija fuqta għaliex Issa sess qegħdin fil-proċess illi nabbozzaw din ir-rakkomandazzjoni fuq talim imtejjeb tal-lingwi. Fuq proposti speċifiċi tal-Kummissjoni ta' natura amministrativa għadu kmin iżejed biex nitkellmu, però naf il lintom konxi wkoll mill-limiti tal-kompetenzi tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Però mingħajr ma nikxef xejn minn din ir-rakkomandazzjoni nista' ngħid illi l-isem ta' din ir-rakkomandazzjoni hija eh, opinjoni komprensiva, ħarsa komprensiva lejn it-talim tal-lingwi. Irridu nikkonsidraw miżuri bħal din illi hija proposta fil-petizzjoni jitħlux din ir-reviżjoni komprensiva. Hemm diversi petizzjonijiet għaddejjin minna ta' gruppi ta' interess differenti xi 15 ilu il-Kummissjoni ġiet mistiedna fil-Kumitat tar-Reġuni u il-konferenza organizzata mill-Ewropej madwar id-dinja. Il-petizzjonanta naħseb li kienet fil-konferenza wkoll. Kienet fil-fatt interessanti li l-Kummissjoni tifhem kemm hemm organizzazzjonijiet b'saħħithom fl-Ewropa illi qed jappoġġjaw it-talim ta' diversi lingwi Ewropej li tfal tal-Ewropej, mhux biss li dawk jiċċaqalqu fl-Ewropa, xiva dan għandu x'jaqsam mal-moviment ħieles, però eh, fuq livell ukoll globali madwar id-dinja. Aħna miftuħa, bidnejna miftuħin, nisemmew dawn l-inizjattivi anki ta'kom u naraw kemm nimxu l-qoddim fil-proposta tagħna li ser titressaq f'Mejju ta' din is-sena. Però jiena ċerta illi ser nibqgħu f'kuntatt dwar dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan huwa suġġett interessanti Fil-fatt ħafna membri Bulgari edin għawek. U membru wieħed li mhux Bulgaru, ġifiri, issa rridu nillimitaw il-ħin tal-interventi. Design sekonda. Imdorin namlu dawn ġo Strasburgu, Is-Sur Malinov l-ewwel kellim. Mikrofon għal kellim. Iva, l-ħin għaddej. Irrit 20 sekond iktar. L-ewwel net nifraħ l petizzjonanta partikolarment dwar iċ-ċarezza ta' din il-petizzjoni fema ċara ta' limitazzjonijiet illi mhux dejjem ġibu appoġġ għal rikjesta. Dan mhux dejjem isir. Però il-petizzjonanta u il-Kummissjoni eh, din jimxu fl-istess direzzjoni anke jekk ma kinux f'kuntatt qabel. U l-ħin tal-petizzjoni huwa ta' tifsira kbira. Forsi tasbu li din hija petizzjoni Bulgara għal Bulgaru fl-Unjoni Ewropea, però din hija petizzjoni għal lingwi żgħar fl-Unjoni Ewropea. Jina hekk nixtieq nara, għalhekk nixtieq inkun ftit iktar ambizzjuż fir-rikjesta tagħna. Nixtieq li mhux biss inżommu l-petizzjoni miftuħa illi eh, huwa eh, kważi obbligu, però nixtieq nistaqsi li l-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħti ħafna attenzjoni lil dak li qed jintqala hawnhekk. Nixtieq li jaċċettaw dan il-messaġġ u japplikaw għall-Istati membri. Nixtieq ukoll nagħmel użu mir regoli ta' proċedura interni sabiex niżguraw li dan id-dibattitu jibqa' dej jiena nissuġġerixxi lill koordinaturi f'dan il-kumitat illi jiddiskutu il-possibilità illi jresqu mistoqsija orali lill kummissjoni sabiex niddiskutuha fil-plenarja. Niddiskutu dwar il-possibilità illi ntejbu it-talim tal-lingwi u il rikonoxximent ta' ċertifikati tal-lingwi dan jista' jkun marbut mal-Komitat tal-Edukazzjoni is-Sinjura Boċker li hija e, rapporter dwar dan edha hawnhekk fil-Kamra għanna e, Sinjura Ferħajn li edha hawnhekk magħna wkoll. Il-multilingwiżmu verament jixraqlu diskussjoni fil-plenarja bekk inkunu nistaw noqogħdu fuq l-appoġġ kompetenti tal-interpreti aktar minn qatt qabel din hija it-tama tiegħi. Għaw xaħat mill-autorità Bulgara qed jgħiduli iva taqbel illi namlu dan aħna nistaqsu l membri jitkellmu l-ewwel imbagħad inti titkellem wara għax għandna kif bdejna iva tajjeb. Isur ekkom. Grazzi. Nixtieq nifra li Sinjura Konaċeva u l-direttriċi tal-iskola Bulgara ġewwa Brussel palma għal il-kelim ta' qabli aħna nappoġġaw l-ideja li kolna dibattitu dwar dan il-punt fil-plenarja jiena xedu rapporter għal bozza ta' riżoluzzjoni dwar l-irwol tal-lingwi żar fil-era digitali jina se jkun ukoll ix-shadow rapporter u għalhekk ser nagħmel aħjar nistassa biex dan il- dan is-suġġett jingħata importanzi fil-Parlament u nipromovu l-identità kulturali ta' kull ċittadin Ewropew Ewropew kemm jekk ikunu mir-Renju Unit kif ukoll mill-Bulgarija. Il-lingwi u l-komponent Ewropew rridu jkunu importanti f'dan il-proċess. Il-multilingwiżmu huwa assi huwa parti mill-kapital tagħna u ma nistewx ma ngħidux li l-lingwa Ingliża hija fuq kull lingwa oħra hawnhekk. Però hemm nies illi ibatu biex jitkellmu l-Ingliż fil-Bulgarija inqas minn 20% jitkellmu l-Ingliż. Però irridu kif nistgħu anzi nappoġġaw unjoni illi ma tappoġġax nies illi jitkellmu lingwi żgħar. Il-kellim li missa minn ta' Knox. Grazzi, Signor President, eżis kollegi, jgħid Isur Radev. Jiena naħseb li l-petizzjoni mresqa mill-Assoċjazzjoni ta' Skejjel Bulgari Pajjiżi Barranin għandha tibqa' miftuħa ħafna mill-istati membri ma jippermettux illi tiġi eżaminat fuq ċertu lingwi meta toħroġ mill-iskola sekondarja. Laqqas jirrikonoxxu ċertifikat minn skola illi tallem lingwa li mhix il-lingwi li mhux il-lingwi prinċipali Ingliż, Franċiż, Spanjol, Taljan, Ġermaniż. Għandhom jevalwaw l-istudenti għabbażi ta' nazzjonalità tagħhom irridu illi lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jkunu magħrufa aħjar, irridu innaħu ostaklu relazzat mal-movement ħieles nispera illi il-Kummissjoni Ewropea tikkonsidra din l-inizjattiva u nappoġġa r-rikjesta ta' Sur Manilov. Grazzi ħafna Sur Pirinski. Grazzi, Signora President. Nixtieq nappoġġa li il-proposti ta' Sinjura Malino Fukol eh, ġifiri li għanna ta' dawn litri lill-ministri u l-ministeri rispettivi tagħna rridu neħdu nota wkoll ta' dak li qaltilna il-Kummissjoni Ewropea dwar dan l-approċċ komprensif komplet biex is dawn il-kwistjonijiet u il-Kummissjoni semmit ukoll il-konklużjonijiet ta' Gothenburg. Gothenburg. Nixtieq naqra prinċipju wieħed bil-Bulgaru ta' dawn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-ewwel prinċipju f'dan il-pilastru huwa l-edukazzjoni, t-taħriġ u t-talim tul il-ħajja. Kulħadd għandu dritt għal aċċess ta' edukazzjoni ta' kwalità tajba u ta' edukazzjoni tul il-ħajja illi tipprovdi il-possibilità li dik il-persuna illi tikseb ħiliet illi għamluha possibbli li dik il-persuna illi tipparteċipa eh, fil-ħajja ta' kuljum u tkun membru attiva tad dinja tax xogħol. Grazzi ħafna wissa l-Onorevoli Aldinov. Naf naf li jintom għandkom l-istess valuri pal kollegi oħra, pero jekk jġobkom toqdux it-tennu dak li jgħidu il-kollegi. Is-sur Adinov, Iva, Signor President, aħna dejjem nipruvaw nżidu punti favur il-prinċipju tagħna. Jekk jogħġbok. Signora President, kollegi, Iva, xikultant nirrepetu l-xulxin, pero aħna edina unek anka biex nuru appoċ għal petizzjonijiet li kunu saru f'dan il-kas biex nappoġġaw l signora Konicieva. Għalix sfortunatament ħafna lingwi biex nejtek zar tal-Unjoni Ewropea jiġu diskriminati sempliciment għalix mumiex parti mill-lingwi malma fl-iskejjel eh, barranin, għalix mumiex il-lingwi prinċipali. U importanti ħafna, pero, illi xorta waħda dawn it-tfal li jkunu l-bot minn pajizom jew pajiz ġenituri tagħhom, xorta ikollhom aċċess għal lingwa uffiċjali tal-pajjiż tagħhom affas legali komuni u anka ċentri ta' testjar diġa huma pass fid-direzzjoni tajba għaliex eh, jisqu fuq Ewropa iżjed eh, differenti u ugwali. Aħna nixtiequ li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa għaliex rridu neliminaw din id-diskriminazzjoni li teżisti fil-kuntest ta' dawn it-tfal illi jitkellmu il-lingwi biex ngħidlek żgħar tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Kurbujen Xef. Sinjura President, permettuli nejt illi irrispettivament minn numru ta' lingwi li titkellem persuna l-arfin tagħhom tal-lingwa nattiva tagħhom hija essenzjali. Hemm eh, raħal belt fil-fatt fil-Bulgarija fejn eh, tfal ma għandhomx inċentiv, mhux qed jiġu inċentivati illi jibqgħu jitalmu il-Bulgaru. Jitalmu l-Bulgaru fl-iskola primarja iżda mhux fl-iskola sekondarja din miex kwistjoni bulgara biss fil-verità, hija kwistjoni Ewropea. Provajna nsolvuha billi nitkellmu mal-istati membri konċernati, issa din qed din il-kwistjoni qed tajjina ħafna, issa mhux qed jirnexxilna nikkontrollaw għalhekk is-soluzzjoni hija li nsolvu din il-problema tal-bal barra minn hekk aħna nixtiequ naraw il-proposta tal-Kommissjoni li taslilna f'Mejju. Ovvjament il-Kommissjoni taf li tażisti din il-petizzjoni, però li nistgħu namlu huwa li kun hemm dibattitu waqt il-plenarja fuq is-suġġett biex bekk nkomplu nappoġġaw din il-proposta. Din fil-fatt hija proposta li għandha tiġi appoġġjata mill-Istati membri kollha għaliex kull stat membru kulħadd jixtieq li it-tfal tiegħu jitkellmu il-lingwa nattiva tagħhom, irrispettivament minn kemm jitkellmu lingwi barranin. Grazzi, issa l-onorevoli li jmiss. Eh, Sur Zver. Jiena fil-fatt Sur Zver jiena nitkellem il-lingwa nattiva tiegħi l-Slovakku fil-fatt naħseb li għal l-iktar lingwa sabiħa fid-dinja. Bħalma għalu oħrajn qabli bħala membru tal-Komitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni jgħan nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Nappoġġa wkoll l-idea illi nresqu mistoqsijiet orali lill kunsill u lill kummissjoni dwar it-talim tal-lingwa. Dawk it-tfal illi il-lingwa nativa tagħhom hija waħda mill-lingwi żgħar tal-Unjoni Ewropea jistgħu jsibu ruħhom f'ċirkustanzi diffiċli. Walek aħna nappoġġaw illi ikun hemm dibattitu waqt is-sessjoni plenarja dwar dan is-suġġett biex bekk nuru illi l-Unjoni Ewropea tassewija msejsa fuq il-diversità lingwistika u kulturali. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Issa, il sinjura Sojdrova. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nishti nixtieq nirringrazzja lill kollegi tagħna mill-Bulgarija tal-li ġewa fostna, jiena mir-Repubblika Ċeka, jiġifieri nifhem 100 fil-mija it-ħassib tagħkom. Jiena wkoll nixtieq illi l-Kummissjoni Ewropea tappoġġa iżjed l-edukazzjoni u anka il-kwalifiki li jiġu minn min l-istati membri jizzar. Jena naħseb il l-istati membri uh, irridu jiġu Mejunin Nappoġġaw kol il-kwistjoni tal-mistoqsija orali għaliex il-lingwi diversi tal-Unjoni Ewropea huma għajn ta' rikkezza u rridu nappoġġaw dan. Naħseb li huwa responsabilità tagħna bħala Unjoni Ewropea li niddefendu dawn il-lingwi. L-Istati membri u kol għandhom ir responsabilità tagħhom, però aħna fuq livell ta' Unjoni Ewropew wkoll irridu nagħmlu l-parti tagħna biex inħarsu dan il-wirt kulturali. Sinjura Mizzi, grazzi ħafna, Sinjura President, jiena minix Bulgara, il-Bulgari ma nomx bżon lajnuna tiegħi, jiena mm, ġem minn pajjiż żgħir ukoll. Jiena ma nasibx illi il-lingwa tiegħi hija lingwa żgħira. Le, huwa pajjiż żgħar li jitkellem lingwa kbira ħafna. Jiena nappoġġa dak li qed jgħidu il-kollegi tagħna mill-Bulgarija fil-waqt illi nifhem illi din hija kompetenza tal-Istati Membri. Però meta nitkellmu dwar lingwa din hija ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Nasab li dan id-dibattitu irridu nitrattaw fuq skala ikbar anka waqt dibatt permezz ta' dibattitu waqt is-sessjoni plenarja. Punt ieħor importanti huwa illi il-fatt li aħna nappoġġaw u nħeġġu il multilingwiżmu ifisser li aħna rridu naċċettaw illi meta persuna tiċċaqla lejn stat membru ieħor E, sfortunatament, il-kultura ta' din il-persuna tista' tiddajjef xi ftit u l-istess jista' jiġri għal-lingwa. Għalhekk jekk din il-persuna tejx fi stat membru ieħor fejn il-lingwa nattiva ta' dik il-persuna ma tintużax, din il-lingwa ser titlifa u dan m'għandniex nippermettuh. Grazie ħafna, Marlin. Issa ngħaddi kelma lis-sur Diffiċ Diffiċli ħafna li dejjem li nipronunċa ismek, Iva naf. Grazie ħafna, Signor President, eżis kollegi, il-lingwa hija memorja, identità, il-lingwa hija wkoll storja u persuna hija dik li hija minħabba il-lingwa li bija tesprima tesprimi ruha. Il-lingwa ġorma ħaw kol memorji ta' ħafna ġenerazzjonijiet qabel dik il-persuna. Walek Jena ma naqbilx illi hemm lingwi żgħar, jekk għandek lingwa li bija tista' tikteb poeżija jew kanzunetta, allura din hija lingwa kbira. Jekk inti għandek lingwa li ila tintuża għal eluf ta' snin, allura eh, il-lingwa hija lingwa importanti fl-1867 il-Kostantinu fil-ospu qabad dan id-dibattitu dwar eh, dogmi ta' tlet lingwi f'dak il żmien konna naħs, kien qed jiġi dibattut illi il-testment il-ġdid jista jinkiteb biss bi tlet lingwi. Iżda huwa saħaq fuq il-fatt illi kulħadd għandu jaqra testament il-ġdid bil-lingwa tiegħu, bil-lingwa natifa tiegħu. Aħna ninsabu hawnhekk propju biex infakru illi il-lingwi qed jagħmluna dak li aħna. Illum għal snin, Sinjura President, u allura ejja nħallu din il-petizzjoni miftuħa bħala rigal. Iva għandek punt l ewwel net nifraħlek u nawguralek fellu sninek. Għadek zaħir u nista nassigurak illi ser ikollok ħafna suċċessi. ħafna suċċessi bħal dan stess. Proset, proset ta' kif tkellimt ukoll, emozjonajtni. Issa ngħaddi l-kelma li sinjura Boshnor. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena ser nuża l-lingwa nattiva tiegħi bħala viċi president tal-Komitat tal-Edukazzjoni u l-Kultura jiena nappoġġa sħiħ din l-inizjattiva illi kunem mistoqsija orali fis-sessjoni plenarja. U illi ikollna dibattitu u bekk din il, dan is-suġġett nittrattawh eh, fuq skala isiet importanti bħala shadow rapporter għal modernizzazzjoni uh, fiħdan fl-Unjoni Ewropea, jina naħseb li dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu referuti wkoll tul il-mistoqsija orali meta aħna insaqsu jiġifieri lill kummissjoni għal tweġiba. Ħafna affarijiet intqalu sa issa il-lingwa Ungeriża hija mitkellma minn 15 il-miljun persuna madwar id-dinja għalkemm fl-Ungerija hemm biss 10 miljun persuna minħabba l-fatt li 5 miljon persuna Ungeriża jgħixu barra mill-pajjiż. Aħna bqajna niġġieldu wkoll kol drittijiet tal-Ungeriżi li jgħixu fl-Slovakkja, fil-Kroazja, fil serbja fl-Ukrajina biex bekk huma jkunu jistgħu jitalmu il lingwa tagħna, l-lingwa tagħhom ukoll. Wala kiena nappoġġa bisħieħ din il-petizzjoni. Jina napprezza ħafna li tinsab fostna, Sinjura Viċi President tal-Komitat eh, għal-Kultura u l-Edukazzjoni. Però issa naddi l-kelma li Sinjura Angelieva mill-Perm Rep eh, Bulgara. Grazzi ħafna u l-odwa tajba lil kulħadd, Sinjura President, Sinjuri, Jiena nixtieq nindirizza lilkom, membri tal-Parlament Ewropew, li sinjura Konaċċeva, nifraħ lil petizzjonant kif ukoll lil kollegi kollha li huma membri tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Bulgari barra mill-pajjiż. Grazzi wkoll ta' din l-idea, aħna smajna ħafna minn għandkom illum u qed naraw ukoll illi qed tappoġġaw din l-idea. Dan huwa żmien importanti ħafna l-Bulgarija għaliex palissa il-Bulgarija qed tmexxi il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Il-mexxejja tagħna waqt il-Kunsill saħqu fuq l-importanza illi nibnu soċjetà inklusiva Din hija waħda mill-prioritajiet tal-Bulgarija, jiġifieri illi naħdmu fuq il-kompetenzi prinċipali. Din hija rakkomandazzjoni importanti ħafna li ilha magħna għal dawn l-aħħar xar snin, però bħal donnu illi din ir-rakkomandazzjoni ma tantx ingħatat widen u lanqas ma ġiet immodernizzata kif, suppost. Pero jider li qed noqorbu issa l-istati membri kollha ħadmu ħafna fuq din l-idea u fil-fatt aħna qed naħdmu wkoll fuq l-idea li ikun hemm monitoraġġ monitoraġġ għal dawk li ta' dawk li huma l-kompetenzi prinċipali tal-sistemi edukattivi u fil-fatt dan jinvolvi ukoll it-talim ta' lingwi nattivi u lingwi barranin. Jina mar nishtiqx intenni dawk il dan il-klim sekk potenti li diġa smajna ftit tal-minuti ilu, pero tasew għawl qalbi dawn eh, dan id-diskors li xider li flimkien nistgħu nirnexxu. Is-Sinjura Konaċċeva qed titlob għal mekkaniżmu li permetti lill-istati membri kollha sabiex ikunu jistgħu jittestjaw u jivverifikaw il-livell tal-lingwa tal-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u kuntent eh, kuntenta ħafna l-Onorevoli Malinov indirizza din il-kwistjoni b'mod daqshekk ambizzjuż. Nixtieq nsejja u nisħaq għal mekkaniżmu illi jinkoraġixxi l-użu u l-potenzjal kollu tal-edukazzjoni biex bekk nibnu soċjetajiet inklusivi u nkomplu nisqu fuq dan is-sens ta' appartenenza. Irridu nistimulaw b'xi mod jew ieħor l-amministrazzjonijiet lokali, il-kunsilli lokali f'xi każijiet biex bekk huma jifmu il-kunċett tal-identità Ewropea fid-diversità kollha tiegħu. Wasalt biex nikonkludu, Sinjura President, però nixtieq ngħid li permezz ta' dan kollu nistgħu nippromovu wkoll il-kompetittività fl-Ewropa għaliex il-lingwa Bulgara qed tintuża u tintuża twalment minn 300 miljun persuna. U għalhekk irridu nisħu fuq din il-lingwa anke biex noħol opportunitajiet ta' negozju madwar id-dinja wkoll. Għalhekk aħna nappoġġaw din il-petizzjoni u aħna lest li nagħmlu l-parti tagħna. darja tgħid is-Sinjura President, grazzi ħafna jiġifieri tal-li ġejtu għal-Kumitat tagħna, għal-laqgħa tal-Kumitat tagħna. Nishtiq li għanna zjed ħin għal dan is suċċett però sfortunatament m'għandniex. Nirringrazzja l petizzjonant u aħna tlabna wkoll l-opinjoni tal-Kumitat Kalt tal-Parlament Ewropew, però din l-opinjoni għadna marċivejniex. Walek, nissuġġerixxi li din il-petizzjoni inħalwa miftuħa. Jiġifier nissuġġerixxi illi nerġgħu nitkellmu mal-Komitat Kalt. Ngħidulhom dak li ntqal hawnhekk waqt dan id-dibattitu u smajna wkoll illi din l-azzjoni trid tittieħed fuq livell iżjetoli. Jiġifieri forsi għaliex le permezz ta' Komitat Leġislattiv, f'dan il-każ il-Komitat Kultura, u permezz ta' mistoqsija orali waqt is-sessjoni plenarja. Naħseb illi ikun eh, metodu eċċellenti ta' kif niproċedu. Għalhekk, kollegi, tas segretarjat taqblu miegħi illi aħna nitkellmu mal-Komitat Kalt. Issa, billi għanna il-Viċi President tal-Komitat Kalt, naħseb illi l-affarijiet nistgħu sansitra nħaffuhom. Għaliex eh, inti tista' direttament tgħid lil kumitat tiegħek jekk nistgħux nipproċedu bil-mod kif għadni kif ipproponejt. Barra minn hekk nixtieq nduru lejn il-Kummissjoni nirringrazzawhom għal eh, rapportar effiċenti minn ħadaħom u ninkoraġġuhom li jieħdu nota ta' dak li ntqal illum hawnhekk. Qabel u anka biex tiddu nota tal-aġġornament illi wasal illi wasal lilna fil-bidu tas-sena 2018 rigward it-talim tul il-ħajja. Ħudu ma' konftit ta' informazzjoni u anka xiftit ta' arfin minn dan id-dibattitu tagħna u rġaw lura lilna bi, bi proposta interessanti. l petizzjonanta nixtieq nirringrazzja u infakkarkom ukoll illi il-lingwa nattiva hija il-lingwa tal-emozzjonijiet, il-lingwa tal-ħolm, jew ukoll il-lingwa sikta. U dan rridu nqisuh illi mingħajr il-lingwa nattiva ma nistax nifunzjonaw fil-ħajja privata u professjonali tagħna. U għalek għanna nisħu fuq l-importanza tal-lingwi kollha Ewropej. Aħna din fid-diversità tagħna u l-lingwa hija parti sostanzjali minn din id-diversità. Grazzi ħafna, grazzi wkoll il-kollegi Bulgari li siħbu magħna u nistgħu nipproċedu b'dan il-mod. U s-sur Zambaski nawguralu li kollu ta' sabiħa illum feluq sninu. so, thank you very much. Um, those who are leaving the... Grazzi ħafna mela dawk illi mux ħajbqaw maħna jkeġobkom ma tamux ħafna u għax irdu nkomplu. Tajjeb, mela, kif tafu petizzjoni numru 9 ma minniex għaliex il-petizzjonant eh, ma kienet ma kienet hawnhekk qabel però jidher li Anita inaqdet magħna issa. Tistgħu tikkonfermawli? Tajjeb, mela, nistgħu nagħmlu petizzjoni issa disa ħamsa erba fuq il-nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ta' sigurtà ta' triq mill-lista Ġermaniż għandek erba minuti. Mela, grazzi. Dinja petizzjoni fuq artiklu 10.3 tar-regolament 5-6-1 tal-2006 fuq il-ħin tax-xogħol eh, tas-sewwieqa. Hawnhekk qegħdin nirreferu wkoll għall kwistjoni tal-rekordjar u li tinżamm rekord ta' ħin ieħor li lin mill-ħin tas għan hemm ukoll il-verdett tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea illi jirreferi għal xogħol illi jibda fil-post tar-residenza tas-sewwieq. Hemm min issu għal 15 il-sija mid-dar u mbagħad jibda xift ta' 15 il-sija oħra u fuq l-autostrada di mhix xi ħaġa raġonevoli illi tagħmel. Importanti illi il-ħin tas-sewqan u il-ħin tax-xogħol driving time u working time nindirizzawhom mod differenti ħalli kull min ikun, ikun ħajamel verifika, per eżempju l-pulizija, jkun jaf xamel is sewi f'din il-ġurnata f'dawn is-sijat. U x'nistgħu nistennew mod raġonevoli mis-sewwieq. Issa Issa anka il dak li hija għadija ħajjej xi ħaġa wkoll il-kollega. Il- fej kun jattrak ma jfissirx illi dan ikun il-kwartieri tal-kumpanija, hemm anka dawn il- kumpanji li l-lum ġurnata l-qas sandom eh, parkeċ għal trakkijiet jipparkjaw f'dawn l-imsejħa rest areas li jkunu zoni fej jista jistriħ is-sewiq. Iġifiri jista jkun li s-sewiq ikollu bżon nisuq mid-dar sa fej jkun ipparkjat it-trakk, bat jibda x-xifta xol tijaw artiklu 10.3 ta' din tal-561-2006 jirreferi għal driving u working time u anka l-konċett ta' xogħol ieħor other work. Dan per eżempju meta jkun hemm shift on call jew inkella kwistjonijiet simili dawn is-sewwieqa Anka forsi per eżempju meta jkun hemm shift on call mhux qed ikun irrekordjat fit-tekograf għaliex mhux qed jitqies bħala ħin tax-xogħol. Hemm bżonn li l-Kummissjoni tindirizza din is-sitwazzjoni. Nista' nitlob il-Kummissjoni biex tirreġixxi jekk jogħġbok tgħid il-President. Grazzi ħafna. President, jiena nilqa l-petizjonanti. Mela, ħan ispiega daqxejn il-leġizazzjoni preżenti li għanna bħalissa fuq il-ħin ta' xol u anka tal-mistri regolament 5-6 wieħed diġa titlob li is-sewwieq irrid jieħu nota ta' xogħol ieħor li lin mis-sewqan kemm jekkux mal-istess eh, kumpanija jew inkella anka ħidma barra mis-settur ta' trasport li xorta jaqa' taħt other work xogħol ieħor. Hemm ukoll l-artiklu 9 paragrafi 2 eh, u 3 li jistabbilixxu illi issewwi irrid ukoll jagħmel rekord tal-ħin ta' sewqan anka għal vetturi iktar minn 3.5 tunnellati meta jkun sejjer għal post fejn hemm il-vettura u anka meta jkun meta jkun ħajitlaq minn fejn din il-vettura, dawn iridu jiġu anka rekordjati fil-tekograf. Għal vetturi iktar minn 3.5 tunnellati. Umbat hemm anka ċerta aspetti tekniċi li ma nafx għandix naqgħod nidħol fihom jekk qed jinsaq trak ta' iktar minn 3.5 tunnellati biex imur fejn hemm il- it-trak tal-kumpanija, dan jitqis bħala driving time, ħin tas-sewqan. Pero, jekk da ma jkunx il-kas, ikun eh, inkluż bħala other work. Jekk per eżempju xaħat eh, waslu jew inkella jaqbad il-ferrovija, dan jitqis jew bħala other work jew inkella perjodu ta' disponibilità, ġifieri period of availability. um, u kol id-direttiva ta' l-2015 fejn għanna u kol din id-direttiva tal-ħin ta' xol u għawnek għedin inqisu dawn il-periodi differenti kem ta' sewqan, xogħol ieħor u anka disponibilità u hawnhekk qegħdin ngħidu illi s-sewwieq ma jridx jaħdem iktar minn medja ta' 48 sija fil-ġimgħa. Tista' tkun estiża għal 60 fil-ġimgħa biss jekk f'perjodu ta' erba' xhur ma jkunx hemm eċċess ta' din il-medja ta' 48 sija fil-ġimgħa. Kemm għal driving time kif ukoll għal working time. Bħalissa qegħdin ukoll nagħmlu reviżjoni tar-regolament wieħed parti mill-pakket ta' mobilità li kien anke adattat mill-Kummissjoni f'Mejju tal-2017. Bħalissa qegħdin negozjaw fil-Kunsill u anke fil-Parlament u hemmhekk qegħdin nipprovaw niżguraw li jkun hemm konformità aħjar fuq il-Working Time Directive, jiġifieri l-ħin massimu ta' il-ħin tas sewqan u anke dawk il-kumpaniji letterbox. Il- Il-Kummissjoni tirċivi kull sentejn eh, rapport u anka informazzjoni fuq kif tinżam regolment 5 regolament wieħed, eh, Ġermanja sejra tajjeb liktar li jagħmlu verifiki fl-Unjoni Ewropea nirċivu wkoll data kwalitattiva fuq il-direttiva tal-ħin tal-xogħol. Aħna nixtiequ li jkollna dejta aktar kwantitattiva minn naħa tal-istati membri fuq il-konformita mal-direttiva tal-ħin tax-xogħol Ġifri aħna nħossu li dan it-ħassib kem ta' infurzar u anka ta' sigurta fuq it-toro diġa għedin indirizzom permezz ta' leġizlazzjoni preżenti, jew inkella se jiġu indirizzati permezz tal-reviżjoni tal-leġizlazzjoni tal-dawn ir-regoli. Thank you very much. And now I, I thank my colleague. Grazzi ħafna, nirringrazzja l-Marlejn tal-li għalli xina kalli noħroċ namel xaħġa importanti. Grazzi, saħna d kelma l-Peter. Iva. Il-kollega mux jgħat għawnek il-lum u nirgrazzjaħ tal-ħidma tijaw xorta. Nil-għal il petizjonanta Din hija forsi djufija fil-leġizlazzjoni, jina mhux espert fil-qasam ta' trasport, ma hekk jidirli li huwa l-każ. Naħseb li meta sewwi ikun, ikun fit-trakk Is-sitwazzjoni hija sempliċi nifmuha, però dak li qegħdin inkopru hawnhekk huwa illi illi aħna rridu neliminaw dawn il-konċetti romantiċi li għanna fuq is-sewwi, għadaw ma jagħmlux għaxar minuti biex imorru jiġbru trakk jista' jkun li jdumu ġurnata sħiħa issuqu sabiex fil-verità jilħqu it trakk li mbagħad ikunu se jsuqu għax-xogħol. jider illi hemm problema ta' ċertezza legali hawnhekk. Almenu meta jiena staqsejt il-sewwieqa ta' trakkijiet dejjem qaluli illi huma lesti biex jaħdmu mhix għajjenin, eh, nifhem illi il-Kummissjoni qed tagħmel xogħla fuq dawn il-vetturi iktar minn 3.5 tonnellati. Naħseb li din hija petizzjoni tipika tipika ta' soltu għanna zommu miftuħa, nistennew il-leġislazzjoni l-ġdida, il-Komitat ta' Trasport ġifiri dak eh, responsabli eh, jindirizza din il-kwestjoni u naraw li fil-verità daw l-affarijiet jaħdmu tajb fil-prattika. Ġifiri il-proposta tiegħi hija li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa, naddu għal il-Kumitat ta' Trasport, nitolbuhom opinjoni, u mbagħad il-Komitat ta' Trasport iqis dan il-punt fil-leġizlazzjoni il-ġdida. Grazzi, Senjura Proist. Jiena membru tal-Komitat ta' Trasport u nista' ngħidilkom illi l-bieraħ kellna smiħ u ix-shadow rapporter tagħna semma din il-kustjoni ġifiri xaħġa edin namlu fuq din il-ħaġa u kontenti li għedin naraw din il-petizzjoni u ħan nistudja bil-reqqa bħala koordinatur taħħa u ċerta illi tistaqtejna biex nimxu fil-direzzjoni it-tajba. Grazzi ħafna. Issa ħan nistiden l-Sinjura Krause, il-petizjonanta biex terġa' intervjeni għal żewġ minuti. Äh, ich werde antworten. Ähm, ich hatte ganz zu Anfang gesagt, dass der Standort des... Mela, jina fil-bidu qed illi il-kwartieri ġenerali ta' kumpanija ta' trasport, speċjalment fl-istati membri l-ġodda, is-sede u il-post fejn jinżammu trakkijiet jistaw ikunu differenti, jista' jkun hemm ta' kilometri bejniethom daw iż-żewġ postijiet. Fil-passat, il-post fejn ikun hemm is-sede tal-kumpanija kien ikun ħafna qas il-bot minn fejn ikun hemm il-parkeġġ u fejn inżammu il-trakkijiet, però illum il-ġurnata il ġurnata din hija xi ħaġa differenti jekk hemm 5 km, 100 km, dan għandu jitqis bħala working time. Irrid jiġi reġistrat dan il-ħin, jiġifieri l-artiklu 9.3 fejn għandna other work irridu nibdluh ħalli jkun jista' ikopri dan l-aspett. Grazzi, tejt il-President. Mela, palma edna din il-petizjoni sanżommu miftuħa u naħseb li anka deja tajba ħafna illi din dua u koll il-Komitat ta' Trasport tal-Opinjoni. Grazzi ħafna lilkom il-koll nittamaw illi kolkom vjaċ sigur lura lejn id-dar u nittamaw illi l-żjara ta'kom hawnhekk fi Brussel tal il-frott tagħha. Grazzi, issa nistgħu morru għal petizzjoni. Il-petizzjoni li għana taħt punt 11 u 51 Mela. L-ewwel nibdew bil-petizzjoni fuq il-Park Nazzjonali ta' Donjana. għanna il-petizjonanti li qegħdin hawnhekk is-sur Kastra Viejo u l-kumplamenti kieġobkom zomu fil-qosor għax kun ma fadli 20 minuta. Grazzi. Għaddew ħames snin Min mindu għaddejna din il-petizzjoni sottomajnija fl-2013 u tajjeb illi il-Kumitat wera l-interess tiegħu f'dan il-proġett fuq il-gas naturali xi ħaġa li jemka ħafna ċittadini fl-Ispanja u kol wkoll qegħdin li l infushom fuq din il-Park Nazzjonali ta' Donjana fejn qed jinżamm ħafna eh, gas naturali qed jinħażan hemmhekk. Eh, fejn anka ma tqisux biżejjed ir-riski ta', ta dan kollu mhux qed tiggarantixxi li hemm sigurtà f'dan ir-reġjun Importanti ħafna li konna dan l-aspett ta' sigurta. Erba dar drabi ġejna f'dan il-kumitat kenna risposta mill-Ombudsman ta' Andalusija, ta' Spanja u anka dak ta' Andalusija qed magħna illum, però hemm ukoll l-Istitut eh, tal-mining u anka l-komunità xjentifika illi qiegħda magħna fuq dan il-punt. M'għandniex studju tal-evalwazzjoni tal-impatt, m'hemmx biżżejjed informazzjoni anka fuq ir-riski sismiċi u anka l-effetti fuq eh, l-ilma. M'hemmx dawn it-tip ta' affarijiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed jaffettwa din il- zona. Sfortunatament qed jintuża eżerċizzju fejn nippruvaw minn kollox u naraw x'jaħdem. Naraw x'jiġri u mbagħad naraw x'inhuma l-konsegwenzi meta l kwistjoni tkun irriversibbli. U mbagħad irdu naraw eh, x'nikdbu anka fil- gazzetti. Per eżempju, kien hemm rapport mill-gvern li nħebba mill-pubbliku li wera illi jista' ikun hemm eh, riskju qoli ta' arar minħabba dan il-ħżin. Għalhekk irridu noqogħdu attenti, irridu neżerċitaw il-prinċipju ta' Eh, prekawzjoni illi inwaqfu dan it-tip ta' ħżin, dan it-tip ta' proġetti fl-artiklu 2 ġe tal-liġi Spanjola fuq il-ħarsin tal-biodiversità kif ukoll il-wirt naturali li importanti li jitqis ma nistawx nibqaw nipposponu dan iktar iktar mill-li ilu. Irridu nħarsu donjana Aħna għanna l-appoċ ta' miljoni fis-Spanja u edin nitolbu li dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jintervjeni. kontra l-gvern Spanjol illi ijat jati priorità l kumpaniji bħal gas nazjonal u jinjora riski illi jeżistu. Hemm bżonn illi jitwaqqaf dan il-proġett mill dawn il-kumpaniji l-kbar ma nixtiequ ikun hemm ukoll evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn l-erba' eh, proġetti biex naraw xinu l-impatt, il-problemi ta' terremoti, il-riski eh, sismiċi Anka forsi hemm bżonn illi jkun hemm missjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew li tmorru donjana biex taraw x'qed jiġri. Anka li tisimgħu mill-amministrazzjonijiet lokali, anka minn komunità xjentifika. Intom għandkom din l-opportunità storika qoddimkom illi tħarsu din iż-żona partikolari anka li innaqsu dawn ir-riski riski illi jistab ikunu letali u koll. E, iktar hemm bżon li niffukaw fuq il-prekawzjoni u mhux li kunu egoisti. U jekk nagħmlu dan il-ġenerazzjoni futura ħat apprezza ħafna. Grazzi ħafna minħabba li kulma fadlinna massimu ta' kwarta jina ħan nisma l-ewwel il-Kummissjoni. U mbagħad eh, nkomplu, però fil qosot Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net nixtieq ngħid illi il kummissjoni taqbel mal petizzjonanti aħna grati li qegħdin hawnhekk aħna għandna l-istess tħassib dwar il-protezzjoni anzi ta' Donjana. Din hija żona protetta f'park naturali u hemm diversi partijiet li huma parti minn netwerk ta' Natura 2020, anzi Natura 2000. Il-petizzjonijiet li qed naraw dimna jirreferu għal abitat naturali illi sejjer lura. Impressjoni zejta fuq dan l-abitat u jridu niproteġu il-massi tal-ilma illi hemm. Diġa tkellimna ma' dan il-kumitat dwar il kwistjoni u naraw li hemm ksur tal-leġizzazzjoni dwar l-abitat u dwar l-ilma, il-Kummissjoni għada qed tanalizza id-dokumentazzjoni voluminuża li rċivejna kemm mill-petizzjonanti kif ukoll mill-awtoritajiet Spanjoli dwar il-proġett għall-estrazzjoni u l-ħażna ta' gas. Il-petizzjoni kienet tirreferi għal dan fil-fatt. Dan il-każ il-Kommissjoni bdiet l-investigazzjoni bbażata tal-petizzjonijiet li ġew preżentati qudiem dan il-Kumitat. qed neżaminaw l-applikazzjoni korretta minn naħa tal-awtoritajiet Spanjoli tal leġislazzjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni b'xi mod ieħor. Il-konklużjonijiet illi l-ħaqna huma illi qed nitkellmu dwar erba' proġetti illi kienu soġġetti għal evalwazzjonijiet ambjentali differenti. skont il-leġislazzjoni Ewropea m'hemmx ksur għax il-leġislazzjoni titolbok illi tikkonsidra l-effetti kumulattivi tal- proġett imma ma jfissirx illi issir evalwazzjoni ta' impatt tal-proġetti kollha, aħna mill-informazzjoni illi irċevejna rajna illi kien hemm studju favorevoli dwar l-impatt Il-metodoloġija ġiet kritikata mill-petizzjonanti iżda wkoll minn ċertu istituzzjonijiet, però f'dan il-każ partikolari il-Kummissjoni tħossi li l-aħjar mekkaniżmu sabiex u rikjesti għal ratifika tal-evaluazzjonijiet ta' irridu nużaw mekkaniżmi li jinsabu fid-direttiva dawn huma mekkanizmi li għaw taħt il korbi ġudizzjarji tal-Istati membri skont l-aħħar informazzjoni l-Kummissjoni irġibiet minn Kumitat tal-Petizzjonanti rajna illi riċentament il-gvern ta' Andalusija ressa appell sabiex ikun hemm reviżjoni ta' l-erba studji ta' impatt li ġew preżentati. Il-Kummissjoni ma tagħmilx investigazzjonijiet paralleli, ġifieri peressi li kwistjoni hija subġudice bħalissa il-Kummissjoni ma titħolx fl-investigazzjoni ta' din il-kwistjoni. Il-petizzjonant kellem il-Kummissjoni tkellmet l-Ombudsman ta' Andalusija. Jetaw nekun ixtiqna dilu kelma għal massimu ta' żewġ minuti. Buenos días, señoras y señores. Comparezco ante ustedes... L-għadwa tajba. Jiena jetawnek għaliex studentuni. Għet nipparteċipa b'din il-laqasa biex nindirizza l-inkwistjoni. Wieħed mir-riski illi għanna f'din f'dan qasam uniku speċjali hija l-implementazzjoni tal-proġett għal, -proġett pipeline tal-gas tad-Donjana. il ċittadini huma imħazbin ħafna hemm movimenti ambientali diversi li huma mħasba ħafna anki is-soċjetà xjentifika hija mħasba rridu nkunu ċari dwar dan dwar l-informazzjoni illi rajna fil-files l-implementazzjoni tal-pipeline tal-gas donjana mhix konformi mal-prinċipju ta' prekawzjoni u protezzjoni tan-natura u ir-riserva naturali ta' Donjana. Għal diversi raġunijiet, il-leġislazzjoni tal-Unjoni ma ġiċi rispettata mid-Departiment il-Governanza tal-Andalusija. saru erba evalwazzjonijiet li saru qabel il-proġett sabiex ikun hemm analiżi sħiħa ta' sinerġiji li jistgħu jiġu prodotti fuq dawn l-abitati u l-ispeċi konċernati, speċjalment fid-dawl tad direttiva tal-abitati. Kien hemm studju ta' valwazzjoni ta' impatt fuq dan il-proġett relatati ma' riskju li jkun hemm il-gas għaddej minn taħt l-art. Dan il-proċess jista' jwassal ukoll għal terremoti, jiġifieri l-evalwazzjoni kellha ssir taħt l-evalwazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent. kien hemm din il-problema. Dan il-proġett twaqqaf mill-gvern Spanjol meħabba il-problema il-riskju ta' terremoti. Dan il-proġett mhux ideali, għatem dubji kbar dwar il-viabilità ta' dan il-proġett għal ħazna l-esportazzjoni u l-estrazzjoni tal-gas f'Donjana. Il-modell ġeodinamiku huwa ikkumplikat. L-interpreti ser jitilqu ftit ħin u fadal lista twila. Nirringrazzjakom tal-li tal-kommenti ta'kom ħadna deċiżjoni fil-laqa tal-koordinaturi tal-lotu illi ser inħallu di petizzjoni miftuħa. Issa għandi lista ta' kellima. Eh, one minute each. Stop. Minuta għal kulħadd nibda b'solidad. Minuta malajr, jina sorpriza ħafna bir-risposta tal komissjoni Ewropea din il-petizzjoni rassaqnija dimkom u il komissjoni qalet li ma kien hemm lebda ksur, issa qed li hemm ksur. Aħna sorpriżi mhux biss Għaliex intom fil-verità tridu tibatu ittra lill-Gvern Spanjol sabiex ju azzjoni. M'hemmx proċedura legali. Il-Kummissjoni tista' taġġiex jekk il-Ministeru ma jaġix. Mela tistgħu tiftu gas qudiem il-qorti ġifieri tattunix darkom il kommissjoni ma tax dil-petizzjoni sam il-bidunet il-ħunta ta' Andalusija kienet l-unika waħda illi twaqqaf tlieta minn erba proġetti, però għandek bżonn il-Ministeru sabiex iwaqqaf il-proġettura sħiħa. Grazzi Solidat issa Sinjura Miranda. Grazzi. Sinjura President, din hija petizzjona, anzi petizzjoni ġusta bħalma qalet il-petizzjonanta. Domna ħames snin. Qabel qalu li m'hemmx riskju, issa qed narawx qed jiġri il-Kummissjoni kif tista' tgħidilna mmur il-qorti? Meta għandek petizzjoni appoġġat mill appoġġata mill l-ombudsman mill-amministrazzjoni il-fat li triduna illi nieħdu il-kas il-qorti mhux l-istess bħal monitoraġġ tal leġizrazzjoni Ewropea. Aħna votajna dwar dan u nixtieq infakkarkom illi waqt il-laqa tal-koordinaturi ta' dalodu aħna approvajna zjara ġewwa Donjana u l-grupp tal-ħodor ser ikun parti minn di zjara. Il-kalim li jmiesi sur kalesi. Jiena ixxokjat mir-risposta tal-Kummissjoni qed jardunna biex niftu il-każ il-qorti. Intom ftaħtu proċedura ta' ksur, wissa qed tgħidu l-ċittadini li petizjonanti li jridu jitlu l-qorti meta għandna politika approvata fil-Komitat tal-Petizzjonijiet illi eh, din ma trix tiġri il-Kummissjoni qed tilef il-kredibilità. il kredibilità il-kriżi hija serja, il-Kummissjoni għandha bżonn illi ittejjeb l-immaġni ta' ħaddi ġa kellna l-istess każ fi Spanja. Jiġifieri l-Kummissjoni jekk jogħġbok hu azzjoni qed nitkellmu dwar wirt universali, wirt tal-Unjoni Ewropea kollha. Nixtieq ngħid żewġ affarijiet oħra jiena kuntent illi se jkun hemm żjara u hemm petizzjonant illi jixtieq jitkellem is-sur Dalla vija għanna natuħ minu ta' kollax ilu jindirizza di kwistjoni, jina nishtiq nati sija li kullħat tejt il-Sinjura President, pero l-interpreti ser jitil u dat. Il-Sinjura eh, Aguilera Garcia. One minute, please. Minuta. Muchas gracias, Presidenta. Eh, bueno. Grazie. Jina sorpriża b'dak li qalet il-Kummissjoni bħal kollegi kollha. Dan ma tantx e, jawgura tajjeb. Naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Capezon. Il-ħunta ta' Andalusija batet itra lil dan il-komitat l-amministrazzjoni tal-ħunta provat indirizza din il-problema il verament qed tinħoloq mill-gvern Spanjol. Nixtieq. Nieħu nota li krem stedina mill-ħunta ta' Andalusija sabiex immorru in situ. Issa sabiex nikonkludi l-evalwazzjoni globali tal-proġett hija importanti huwa proġett ħażin ħafna għal Donjana u palma għal klima ta' qabli hemm rifjut tal-proġett ċar Dan huwa proġett terribli għal Donjana ejja nipproteġu Donjana. Is-sur Iturgajs. Grazzi, Signor President. Il-petizzjonant tkellem dwar il-gvern illi jappoġġa kumpanija speċifika. Il-Ministeru dejjem ifittex l-interess komuni għamel xogħlu il-gvern u għamel evalwazzjonijiet ta' impatt skont dak li hemm fil-leġiżlazzjoni Ewropea, ġifir ma tkomx tkunu sorpriżi dwar dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea, żommu f'moħħkom il-proċeduri kollha li l-awtoritajiet ta' Andalusija eh, għamlu. Pratikament ħadu pass lura. Għanna nistaqsu dwar dan qed tirreferu għal rapport dwar l-Istitut tal minjieri ġewwa Spanja u korpi oħra li jaħdmu magħhom. Fi 17 ta' Lulju fil-Gazzetta ABC. tkellimna dwar studji ta' istituzzjoni xjentifiċi dwar xqalu l-rat u kol. Il-presidenza tinterrompi il-kellim. Et intawlu zzejiet is-sur Benito, jekk joġbok. Grazzi. Grazzi tal-li għaddejt li kelma ma naħsibx li għanna l-fejn nofru iktar informazzjoni dwar Donjana, naħseb li bizzejiet li immorru u naraw. Importanti li immorru sabiex nifmu kemmi zona importanti. Ija, bis, ija u kol wirt dinji tal-UNESCO, ija zona importanti habitat ehm, naturali għal ċertu speċi. Ikun hemm riskju kbir jekk ma neħdux deċiżjonijiet issa nreġgħu lura dak li sar. Hemm il-prinċipju ta' prekawzjoni però l-Gvern Spanjol mhix qed jirrispetta dan irid jibqa' dej Għalhekk il-Kummissjoni tagħmel tajjeb illi l lura l-pożizzjoni fejn jikkonsidraw ir-riskju ta' x'jista' jiġri f'żona importanti bħal Donjana. Is-Sinjura Lopez Bermejo, grazzi Sinjura President. Fil-qosol, hemm żewġ aspetti illi nixtieq nitkellem dwarhom l-ewwel nett jiena nappoġġja bisħieħ lill petizzjonanti fit-talbit tagħhom illi huma verament ġustifikati jagħmlu ċara l-impożizzjoni għandna nimxu magħha. Saru xi punti nixtieq nirrispondi għalihom. Iva, kumpanija tal-gas naturali ġiet appoġġata kontra l-interess ġenerali għaliex hemm investigazzjonijiet spekutattivi u dinja kontra wkoll kontra il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew għax din hija żona protetta fil-Park ta' Donjana. Hemm ċertu interessi konflittwali. U aħna kuntenti li l-awtoritajiet ta' Andalusija bidlu l-evalwazzjoni tagħhom grazzi għal pressjoni soċjali, kummissjoni jekk jogħġbok iqaf ġib skusi il-Kommissjoni għandha twaqqaf dan il-proġett immedjatament u tiżgura illi ir-regoli ambientali eh, jiġu rispettati. Issa nixtieq nagħti il-kelma li sur Hammerstein Kazanova għal minuta għaliex l-interpreti kienu ġentili biżejjed sabiex jagħtuna ftit ħin Grazie Grazzi ħafna jiena qed nitkellem fisem Aurello Gonzales Perez dwar messa polarija nixtieq Najtel, li aħna konna hawnhekk fl-2013 f'dan il-kumitat U tkellimna dwar dak li kienet jiġri fil messa ta' Donjana. Hemm tliet kumpaniji involuti fl-spekulazzjoni tas-suq u rew nuqqas ta' sensittività lejn l-ambjent u talew jagħmlu dan mill-awtoritajiet ta' Andalusija u l-awtoritajiet nazzjonali hemm sara kbira li qed tiġi kkawżata lill park Nazzjonali permezz tal-pipeline tal-gas, il ħazna kif ukoll l-estrazzjoni. Xi affarijiet minn dawn għadhom għaddejjin. Fl-assoċjazzjoni tagħna dejjem għadna illi l-attività industrijali fiħdan donjana li għaddejja minn dawn qed tisir minn dawn it-tliet kumpaniji mhix aċċettabbli. Il-Kummissjoni għandha ħafna dokumentazzjoni inna nibatu dawn id-dokumenti sa mill-2013 ma qatt ma ġiet evalwata bisħieħ l-awtoritajiet Spanjoli huma kompliċi illi bidlu il-park ta' Donjana eh, f'ċentru kimiku għaż-żejt. Grazzi ħafna il-koordinaturi illum iddeċidew illi namlu zjara fir-reġjun fit-tieni nofsa din is-sena. Ser nesaminaw is-siti kollha u mbagħad nerġgħu lura hawnhekk nindir anzi nindirizzawkom nindirizzaw l petizzjonanti però f'darkom aħna se nivvjaġġaw mhux intom ser niltaqgħu magħkom hemmhekk u għata unur għalija li najt li nistaw nżommu l-petizjoniet miftuħa, nistaqsu għal iktar spiegazzjoniet naħa tal-Komissjoni bil-miktub. Sabiex eh, nibatu bil-miktub dak li intom għattu oralment, ser nibatu itraw koll il-ħunta ta' Andalusija, nistaqsom sabiex jispjegaw il-miżuri li qed jittiedu u nesprimu wkoll li tħassib tagħna fuq is-sitwazzjoni e, e, taż-żona illi sejra lura. Ser nibatu wkoll ittra lil Ministeru tal-Ambjent u nistaqsuhom sabiex e, jevalwaw ir-riski sizmiċi f'dan il-proġett. Dan huwa l-aħjar nistgħu nagħmlu f'dan il-mument. Ovvjament. Ser nibqew. Neżaminaw is-sitwazzjoni u naraw x'jista' jsir. Nixreqkom il-vjaġġi tajjeb u darba li darba li ġej meta niltaqgħu niltaqgħu f'pajjiżkom. L-ikla tajba niltaqgħu fis-satejn u nofs ta' warna f'sinar,